President. Il-President. Wow. Wow. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lola tajba, signori, nishtir niftaħ il sessjoni tal-lum ta' tlieta. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dikjerazzjoni min-naħa tal-Kunsill dwar bażi ġuridika tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Nixtieq ngħidulkom b'mod espliċitu issa fil-bidu ta' din il laqgħa li dwar din id-diskussjoni maħniex ħajkollna proċedura catch the eye. Nerġa' nirrepeti maħniex ħajkollna allokazzjoni ta' ħin għal catch the eye għal matul din id-diskussjoni. Aziz kollega Ferħofstadt, ikkalma daqxejn il-mikrofonu tijak ija u għam il-xor ġifiri aħjar ma x tattakkaw. Eh, nawgura l-kom l-odba tajba, nishti eh, nawgura l-odba tajba u kol l-Signora Malmström, l-Ministru li jati rappresenta il-Presidenza Daniza, jiena għan nisimaw, għan għati l-opportunità l-Signora Malmström sabiex titkellem wara il-reprezentanti għal-partiti sa nixti li nibdew bis-sur Botskov li t-reprezenta l-Kunsell Kirchberg sur Botskov. Ærede formand for Europaparlamentet, eh, ærede medlemmer eh, og ærede kommissær. Mange tak for muligheden for at tale i anledning af Europaparlamentets behandling. Grazie ħafna tal-tuni l-opportunità sabiex nitkellem Issa li aħna din niddiskutu dwar din il-kwistjoni tant importanti, aħna nistgħu ngħidu li naturalment din niddiskutu suġġetti li huwa relevanti ħafna. U aħna naħsbu illi din hija deċiżjoni illi hija favur il-pubbliku. Minkejja l-fatt li mhijiex daqshekk deċiżjoni popolari, Jiena naħseb li dan huwa veru għal maġġoranza tal-membri li jinsabu hawnhekk il-modifikazzjoni tal-bażi ġuridika tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen mhijiex xi ħaġa li ħadd intlaqa b'mod taqsek tajjeb fl-istati membri kollha, però aħna narfu li dan huwa meħtieġ jekk nixtiequ nilħu l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Ma kienx hemm deċiżjonijiet oħrajn li kienu possibbli fih dan il-Kunsill dwar dan is-suġġett. Kien hemm xejn ta' problem bl-interpretazzjoni bħet tista' tkompli. Mela, fid-dawl ta' l-attitudni u l approċċ li qed jieħdu l-Istati membri ma kenniex alternattiva oħra għal deċiżjonijiet oħrajn jistgħu jittieħdu fil-Kunsill minħabba illi din proposta hija għal benefiċċju tal-ċittadini Ewropej. Jekk aħna ħajkollna komunità mingħajr frontieri interni naħseb li dan kien l-ikbar suċċess tal-istorja tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nħarsu din is-sitwazzjoni, rridu nżommu l-Unjoni Ewropea pifini mingħajr frontieri interni, però apparti minn hekk kumbat wieħed irid iżomm mal-obbligi u regoli illi aħna għandna skont Schengen. Apparti minn hekk aħna għal snin twal kellna wkoll ix-xewqa li nsaħħu il-mekkanizmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen sabiex bekk aħna nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-isfidi li aħna din nħabtu wiċċna magħhom u anke sabiex nistabilixxu mekkaniżmu speċifiku li permezz tiegħu aħna nistgħu nieħdu ħsieb ta' sitwazzjonijiet straordinarji li qegħdin jeddu l kooperazzjoni fiħdan iż-żona Schengen. U għad raġun nistaw naraw li spiċċajna b'dan il-pakket ta' tmexxija ta' Schengen li tressaq settembru tas sena li għaddiet u kemm il-Presidenzi Pollakki u Daniżi iddiskutew dawn il-proposti b'mod intensiv f'dan il-Kunsill u għalhekk jiena naħseb nista' ngħid illi il-Kunsill baqa' maqut il-bira sabiex jieħdu dawn id-deċiżjonijiet u jappoġġaw ukoll din il-proposta. Waħda mill-elementi l-iktar importanti huwa li aħna nibdlu il-bażi legali tal-evalwazzjoni ta' Schengen. Mill-artiklu 77 e issa bdilni għal-bażi ġuridika u issa qed nużaw l-artiklu 70. Però kien hemm ċertu elementi differenti dan din deċiżjoni li ttieħdet kien hemm ċertu f-tejn politiku dan il-mekkaniżmu ta' valwazzjoni ta' Schengen illi biddel il-bażi legali mill-artiklu 77 e għall-artiklu 70. U jina nishtiq nisaqfu l-fatt ukoll li aħna xtaqna nisimgħu l-opinjoni tal-Parlament u dak li għandhom xi jgħidu dwar l-artiklu 17 7 akka ħalli bekk għana kull nistaw nqisu wkoll pożizzjoni tal-Parlament sakemm jista' jkun. Qabel ma aħna nadottaw l-aħħar dokument. U jekk aħna fil-fatt ħanerġgħu nintroduċu dokument dwar il fruntieri din hija deċiżjoni illi fil-fatt ħatkun tkun fil-bażi ta' trilogu informali bejn l-istituzzjonijiet. U jiena kuntent ħafna li tittuni l-opportunità li ngħidilkom għalfejn aħna qed nibdlu mill-artiklu 77 għall-artiklu 70 il-bażi ġuridika. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħidilkom illi jekk aħna ħajkollna evalwazzjoni ta' meccanizmu ta' evalwazzjoni ktar imsaħħaħ kien meħtieġ li aħna nibdlu il-bażi legali. Inkella żgur li aħna ma stajniex nilħu dan il-an, ma kienx ikun possibbli fil-Kunsill aħna nilħu ftehim fuq proposta li setet tkun adottata eh, għabbażi eh, tal-artiklu 77. Jina konvint li bħala membri eletti mill-ċittadini aħna rridu inħarsu nużaw il-possibilità u responsabilità li għandna u rridu naraw li nippruvaw nilqu riżultati tangibbli. F'dan il-Kunsill kien hemm possibilità waħda li aħna fil-fatt nilħu dan ir-riżultat u naturalment aħna naħsbu illi m'għandniex niċdu din l-opportunità. Jiena nixtieq ukoll nisħaq magħkom illi l-Kunsill baqa maqut meta ħadin id-deċiżjoni sabiex jibdel il-bażi legali. U f'dan il-kuntest jiena nixtieq nisħaq magħkom illi fil-fatt aħna nasbu illi kien hemm stqarrijiet ċari ħafna wkoll li aħna rċivejna minn naħa tas-servizzi legali tal-Kunsill dwar din il-proposta. It-tielet ħaġa il-Kunsill ukoll għamilha ċar illi kunsil ħajqis kull aspett li huwa marbut mal-opinjoni pożizzjoni tal-Parlament Ewropew issa waħna inkomplu bid-diskussjoni dwar dan is-suġġett. Aħna nittamaw li qed inkunu ċari li din id-deċiżjoni hija deċiżjoni legali li hija bbażata fuq il-kontenut ta' din il-proposta u mhux fuq il-linja politika. Mela, membri oħrajn ta' dan il-parlament naħseb illi tkun ħaġa żbaljata li din namlu għajsa ċrida bejn il-Kunsill u l-Parlament minħabba li aħna bħala membri ma nistawx nkunu iktar eh, negattivi minħabba li aħna nixtiequ li jkollna iktar kooperazzjoni msaħħa. U l-Kunsill jixtieq li jkollu iktar dialogu fuq dan il-pakket kollu kemm hu. U nafu xini l-proposta għal kontroll fil-frontieri għandna l-kwistjoni wkoll tal-mekkaniżmu tal-evalwazzjoni bl-isfidi importanti li bħalissa għandha l-Unjoni Ewropea. Aħna nafu wkoll li għandna bżonn ta' kooperazzjoni u hemm bżonn nippruvaw insibu soluzzjonijiet għal problemi li għandna minħabba li huwa permezz tal-kooperazzjoni biss li aħna nistgħu nsibu soluzzjonijiet hekk kif huwa mistenni min-naħa taċ-ċittadini tagħna. Aħna norbtu importanza kbira mal-kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mill-ewwel ġurnata aħna fil-fatt kellna kuntatt mill-qrib mas-Sur Koelio li huwa rapporter u anke mal-membri l-oħrajn tal-Parlament. Aħna smajna dak li kellu eh, xinat minna minnaħatakom U anka nistgħu ngħidu li kellna dialogu tajjeb ħafna mal-Sur Koelo. U jiena nista' ngħidilkom bitbissi biċċi minn qudiem illi nhar il-ħamis Il-rapporter fil-Kumitat tal-Libe għara fil-opinjonijiet tal-Konsil kif huma adottati l om il-ġurnata. U dan ifisser li aħna fil-fatt qed neħdu pass fid-direzzjoni tajba. U dan bla dubju ta' xejn nistgħu naraw li kien grazzi għall isforzi tas Sur Coelho iżda anka min-naħa ta' membri oħra ta' dan il-Parlament. Il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti f'dan kollu, l-kompromess għandu jinkludi wkoll parti dwar il-tisħiħ tal-frontieri interni, il-tisħiħ tas setat tal-Kommissjoni, il-possibilità li jkun hemm evalwazzjoni tal-każijiet u li aħna nużaw dawn l-evalwazzjonijiet fil-kuntest tal-ewwel u t-tieni mandat, però fl-istess ħin aħna rridu naraw li jkun hemm trasparenza fih dan ir-rapporti fil-intervalli regolari. Aħna konna f'kuntatt tajjeb ħafna għad raġuni ma nasibx li hija sorpriża li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li huma ta' importanza kbira l-Parlament. U l-proposta għal uh, kodiċi ta' Schengen ukoll ħajkollu jgħaddi minn taħt idejn proċedura leġislattiva normali fejn il-Parlament huwa involut. Jiena qed ngħidulkom dan minħabba li l-proposta illi qed taħseb sabiex terġa' tintroduzi, tintroduċi il-test li huwa dwar il-kodiġi ta' Schengen huwa xi ħaġa li huwa qalb il-Parlament. Għadin raġuni aħna xtaqna nieħdu nota ta' dan il-fatt li din kwestjoni li hija politika sensittiva ħafna hija l-possibilità li aħna nerġgħu nintroduċu kontrolli fuq il-frontieri ħalli bekk aħna naraw li dan jiddaħħal fil-kodiċi tal-frontieri ħalli bekk aħna niżguraw li l-Parlament jibqa koleġislatur. Speċjalment dwar proposti ta' importanza kbira. Minkejja li l proposta tal-mekkanizmu ta' evalwazzjoni aħna ħadna nota tiegħu u nafu wkoll li kien hemm proposta sabiex il-proposta tal-kontrolli fuq il-frontieri jerġgħu jiddaħħlu fil mekanizmu ta' valutazzjoni ta' Schengen, dik kienet proposta oħra. Però aħna konna kontri di minħabba li kieku ma ċaqlaqnihomx dawn il-kontrolli fuq il-frontiera, ma kienx tkun xi ħaġa li aħna nistgħu nifhmu jekk il-Parlament kieku kien kontra din il-proċedura, però ma kienux il-Parlament ma kienx kontra. U allura nixtieq ngħidilkom li llum issa aħna nistgħu ngħidu li għandna Unjoni Ewropea mingħajr frontieri interni u dawn huwa kollu riżultat tal-isforzi u l-ħidma tagħna kollha matul numru ta' snin, ġifieri dan kollu jrid jitqies f'perspettiva ħafna iktar wiesa u grazzi għal dan il-kompromess aħna issa nistgħu ngħidu wkoll li għandna mudell li huwa bbażat iktar fuq eh, iktar Unjoni Ewropea. U d-dibattitu urina wkoll li huwa ta' importanza kbira għall kunsill Ewropew sabiex nippruvaw aħna indaħlu l parlament f'dan kollu fid-dibattitu. Jiena jgħat nisna fil-ħerqa li jkollna dan id-dibattitu llum u naħseb li m'għandix dubju li l-Kunsill irrid li jkun hemm diskussjoni mill-qrib dwar dan is-suġġett mal-Parlament. U l-Presidenza kienet qed tikkopera mill-qrib ukoll mal-Parlament minħabba illi din il-proposta hija importanti ħafna, speċjalment fid-dawl tal-ġejjieni Ewropew. U ċ-ċittadini Ewropej qegħdin jistennew illi aħna jkollna suċċess f'din kwistjoni. Nixtieq ngħidilkom il darba oħra li qed nistenna bil-ħarqa li jkollna dan id-dibattitu. Grazzi ħafna sa nistgħu diskussjoni u ngħaddu għal partiti politiċi u nibdew bil-President is-Sur Dolli huwa l president tal-PP. Grazzi. Grazzi ħafna jiena nixti illi nżom kalm. M'għandix eh, għandi raġuni kieku għalfejn nirrabja ħafna, però prova nżom kalm. Però jiena nixtieq illi l-bidla tal-bażi legali ta' dan il-mekkanizmu aħna naraw li il-ministri fil-fatt ħaddu deċiżjoni li mhijiex aċċettibbli għall-IPP u nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju tal-Kuraġġ taħ minħabba li ma ċeditx kif ġibu laħaq lill-Kunsill. Sinjura Malmstrom, aħna ħajkonna bżonna il-kontribuzzjoni tal- kummissjoni millum il-qoddim ħabel dan huwa dibattitu diffiċli. Ministru ma nafx għalfejn intom ma qabbattux u tistabilixxu l-viżas ukoll ħalli bekk nkunu nistgħu nħarsu lil kulħadd. Issa jiena qed noħroġ b'din l-inizjattiva. Aħna nafu li intom ksirtu l-fiduċja tal-Parlament. Minħabba li b'mod perikolus ħafna intom dbettu mill-prinċipju fundamentali tal-metodu tal-komunità il huwa xi ħaġa li huwa qalbi ħafna. Dan il-prinċipju jiggarantixxi illi l-istati membri, l-ikbar stati membri ma jistawx jimponu l-opinjoni tagħhom fuq dawk li huma iżgħar. Jiżgura dan il-prinċipju wkoll li l-interessi Ewropej jkunu iktar importanti minn dawk nazzjonali. Dak huwa proprju dak li intom rittu. Il-prinċipju tal-metodu komunitarju huwa garantit mill-Parlament u mill-Kummissjoni. Aħna ma l-ebda intenzjoni li niċċdu dan id-dritt. Aħna fi fatt il-ġimgħa li għaddiet kellimt lis-Sur Schmidt li kien membru tal-Parlament Ewropew u i suppost kienet għaw dalod minħabba l-metodu komunitarju u importanti ħafna u jitaf esattament fuq xiexet nitkelmu. Il-presidenza daniza suppost da tissodisfa 500 miljon ċittadin u nixtieq li jispjegaw għalfejn huma ċaħdu dritt lill-rappreżentanti taċ ċittadini sabiex jiddeċidu fuq l-aħjar ħaġa ċittadini. Jiena naħseb li issa l presidenza Daniza waslet għall aħħar issa minn issa sa 30 ta' Ġunju aħna jkollna kuntatt informali anke mill-Presidenza Ċipriotta u ftit magħkom ukoll Intom rrittu il-metodu komunitarju ma tistawx tagħmlu xi ħaġa bħal din. Speċjalment issa f'mument meta l-kriżi finanzjarja u ekonomika għandha bżonn tirrikjedi li l-mexxejja kollha Ewropej juru li huma responsabbli u juru solidarjetà intom rittu dan ir-rispett tal dawn il-prinċipji. Aħna mnaħda l-Parlament qegħdin nimmexxu fid-direzzjoni opposta. U ma nafx kif għansibu soluzzjoni għal kriżi Ewropea. Aħna nixtiequ li konnektor integrazzjoni, aħna ma nixtiequx illi fil-fatt ninfirdu bejnietna, aħna rridu illi jirnexxina noħorġu minn din il-kriżi l-ispirtu ta' fiduċja reċiproka abbażata fuq il-libertajiet tagħna aħna nixtiequ nerġgħu nitolbu lil kunsill sabiex jerġgħu jevalwaw il-pożizzjoni tagħhom dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nerġgħu nistednukom nilqgħukom fostna fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Fidi Demokrat. Grazzi ħafna s-Soċjalisti Demokratiċi għandna s-Sur Svoboda. Kieġbu. Grazzi ħafna Sur President, Sur Ministru, eh, naf li intu ħajkolkom biċċa xogħol diffiċli Però dak kollu illi intom ettu, dan huwa dak illi intom huwa kontra dak illi aħna eh, nemnu fih aħna nirrifjutaw il-pożizzjoni ta'kom aħna tal-opinjoni li intom eh, bdejtu timxu fi triq perikoluża ħafna intom ma sellimtu xejn allura mill-gvern ta' qabel kif il-gvern kien taħt pressjoni minħabba l-populisti intom suppost tallimtu l-lezzjoni li dan mhuwiex l-aħjar eh, alternattiva u jiena nixtieq ngħid xi ħaġa oħra intom sfortunatament ma tallimtu xejn nixtieq ngħid fuq dwar xi ħaġa oħra dwar il-fatt li fil-fatt kien hemm flus mit-Tunezija qawwi ħafna dan kien il-bidu kollu tal-dibattitu kollu Berlusconi u soħra, kienu insistew li għandna narqu iktar il-frontieri, però għandna xi ħaġa oħra li hija importanti l-Unjoni Ewropea qiegħda ehm, tgħid li hemm miljuni ta' fil-fatt refugġati li ġew mit-Tunezija u jekk eh, qed naraw li hemm dawn ir refugġati ġejn kollha aħna rridu naqbdu u e, e, naqbdu il-frontieri, naqbdu naqflu kollox bil-katnat, dan din hija risposta li aħna qegħdin nagħtu għal Rebbi arbija allura sur Ministru. Iva, hemm problema fuq il-frontieri bejn il-Greċja u t-Turkija u għadin raġuni ħana e, il-frontieri, allura minħabba li l-problema jistaw xinħelsu b'mod ieħor. Din hija s-soluzzjoni li qed tipproponu aħna qegħdin ngħidu ħin kollu rridu nkunu dejjem ibbażati fuq is-solidarjetà solidarjetà, rridu dejjem nikkontrollaw iktar eh, refuġjati illegali. Aħna dejjem nreġixxu allura b'dawn ir-reazzjoni populisti. Il-fatt li il-Presidenza Daniża qiegħda tasal din id-deċiżjoni hija xi ħaġa li huwa kważi skandu, aħna nistax naċċettawha din u apparti minn hekk jiena nixtieq illi suppost aħna nridu nrigrazzjaw kaħna minħabba li ntom irnexxilkom tevitaw illi kuna riżultat għar mill-li ju. Dan qed issenaw il-Parlament Ewropew jiena naf għalfejn il-Kunsil fil-fatt ħaddin id-deċizjoni. Naħabba li din l-istituzzjoni dan il-Parlament flimkien ma' l-Kommissjoni, jgħan nerġan ringrazzja l kummissjoni din l-istituzzjoni dejjem ġildet fuq favur il- il-libertà tal-vjaġġar ta' ċittadini tagħna dan aħna defettejni f'kull dibattitu li kellna dwar dan is-suġġett u aħna nafu illi dejjem konna Eh, kontra il-fatt li jridu nipponu iktar restrizzjonijiet. U għalhekk intom ħattulna l-vuċi ma tajtunx l-opportunità sabiex nitkellmu jekk aħna nisimgħu lill-ministri tagħkom li qed jitkellmu aħna nafu minn fejn ġejjin dawn l idea iva nafu li hemm xi ministri li jixtiequ jkollhom iktar opportunità. Aħna nafu wkoll li il-mota kif imxew l-elezzjonijiet u rew li jintum xuf f'din id-direzzjoni. U aħna ma naċċettawiex din il-pożizzjoni tawkom. Aħna eh, minsabu ma' din u bkull possibilità legali u politika li għandna iġġidu kontra dak li intom qed iddeċidu. Aħna intom verament qegħdin eh, għedin naraw li intom għed taqxaq il-bulej l-lemin tkunu populisti u aħna nixtiequ niftuħ dan il-bib mhux uħ Grazzi. Für die Allianz hat jetzt das Wort Mela, għal-grupp għalde essa naddu għasur Verhofstadt, President. E, il-ħamis li għadda aħna, il-ġej aħna se niċċelebraw il-birthday ta' Schengen. Grazzi għal daqstan sul ministru Ija ħasra li għetni dibattu fuq dan il- Ah, suġġett illum hija verament eh, disgrazja hija verament ħaġa eh, skandlu għanna anki eh, starrija bid-Daniż, pero anki għanna nis Daniżi li jistgħu jaqraw qed jgħidu li dan kien ir-riżultat ta' dialogu profond mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Parlament Ewropew. Ekkaw miktub fid-dikjarazzjoni hawnhekk ta' li ħarġet żewġ minuti ilu li ġiet pubblikata mis servizzi tagħkom. Sur Ministru, aħna eh, spiċċa l-Medjuevu. Fil-Medjuevu kien hemm dialogu bejn ir-re u l-Parlament. Imma llum qegħdin ngħixu fil-21 sekolu għawnek mux dialogu, għawnek eh, il-leġislazzjoni tagħna bazata fuq il-kodeċizjoni f'Parlament modern. Għal daqstant ma nix bżonnu dialogu tiegħek, aħna għandna bżonn li jintkom tarfu is-setat e, e tal-Parlament Ewropew u fil-fatt miex din il-kwistjoni ta' setat tal-Parlament. Hija kwistjoni ta' tentativ minnaħa tal-Kunsil biex tirrinazzjonalizza Schengen. L-għonet billi bidlu l-Bazilegani biex il-Parlament e, ikun barra mill-proċess ta' deċizjoni u t-tini, l-iktar ħaġa importanti, li tajt illi l-implementazzjoni tal-aki hija delegata lil kunsill u mux lil Kummissjoni Ewropea. Għal stan dara mux attak kontra l-Parlament, ewa pa attak hawnhekk kontra l-Kommissjoni, kontra l-metodu tal-komunità, kontra l fat illi Schengen hija parti integrali mill-politika tal-Unjoni Ewropea. U ħaġa oħra hija li r-Renju Unit illi mhuwiex f'Schengen illi għandu opt-out se jkun appoġġat mill-Parlament. Huma għadhom preżenti fin-negozjati. E, Ir-Renju Unit se jkun preżenti fi din id-deċiżjoni ma mhux il-Parlament. Emżon bżonn nieħdu azzjoni ċara illum. L-ewwel net irridu mor orti biha dil kwistjoni. It-tieni għaliex huwa neċessarju naddu minn da kollu. Jekk irridu jirrinazzjonalizzaw, allura jistaw iħalsu huma l-akita Schengen ma minna ħal-oħra hija l-Unjoni Ewropea li qed ħalsu da. U għaliex għaliex għanna inkomplu nitkelmu fuq l-azil għaliex qed inkomplu mill-rapporti fuq il-viza, għaliex inkomplu b'din il-politika bil-rapport ta' Reben, bil-introduzzjoni tal- eh, tal-kontrolli fuq il-frintieri, jekk manna lebda leħen f'dan ir rapport U aħna għan għalix għanna inkomplu. In Eh, bil-presidenza eh, bil-presidenza daniza. Aħna eh, niproponu li nwaqfu il-negozjati kollha mal-presidenza daniza fuq l-affarijiet interni sakemm tasal il-presidenza l-ġdida. Grazzi. Issa fissem il-ħodor, Signora Rebecca Harms. Signori Aziz, uh, rappresentant tal-Presidenza Daniza, l-iktar ħaġa negattiva li hija hija illi il-gvern ta' Danimarka hija miexi blaħjar tarif moħħu iżda riżultati u rewni illi aħna fej konnet naħsbu li fid-Danimarka li suppost kellu iwassal għal progress pro-Ewropew, speċjalment fil-kwistjoni ta' Schengen, li fid-Danimarka jafu li f'dak li għandu x'jaqsam is-soċjalisti demokratiċi li qegħdin jiġru għal populisti u l-aktar populisti din mhux kolla riżultat tajjeb fl-aħħar mill-aħħar, sinjuri. Aħna dwar il-kontenut diġà etna ħafna u hemm aspett wieħed li fil-fatt jiena nixtieq nerġa' nisħaq fuq u f'din minuta li għandi jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tirrabjani ħafna fil-fatt. Il-Presidenza Daniża illi suppost għandha Eh, taħdem ħafna mal-partit, eh, kella taħdem ħafna mal-partit tiegħi li llum il-ġurnata huma qegħdin jispjegawna li ma kellhomx fiduċja fuq fi kwistjoni illi għaċ-ċittadini kollha hija relevanti u importanti. Aħna lilna ma tajniex, ma tawniex fiduċja dwar is-sigurtà u l ħelsien għal benefiċċju ta' ċittadini tagħna intom ma deċidejtux fisem iċ-ċittadini tagħna għal benefiċċju tagħna. U issa hawnhekk qegħdin taraw illi hawn ex-ministri intom tafuhom il-ukoll. Għalfejn taħsbu intom illi l-Ministri tal-Intern tal-Unjoni Ewropea illi wieħed jista' eh, ma jagħtix ma jafdanix bil-sigurta ta' ċittadini tanina naħseb li dan huwa skandlu kbir. U naħseb li intom fil-fatt din tippruvaw tingannawna. Ma nafx għalfejn intom intom xa tafdana fuq dawn il-kwistjonijiet intom taħsbu li allura intom xa tkunu populisti, intom verament din toqtlu xi ħaġa illi aħna rnexxinna nilħu huwa wieħed mill-ikbar suċċess tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-ħelsien tal-vjaġġar fl-Unjoni Ewropea stess. Din hija xi ħaġa tal-mistħija. U ma naħsibx li din hija ġurnata tajba l-Unjoni Ewropea u għall-Presidenza Daniża, anzi li hija l-iktar ġurnata ta' dwejja li kellkom matul il-Presidenza kollha, grazzi. Für die Fraktion der Europäischen Konservativen hat jetzt das Wort. Issa fissem il-konservativi konservatu il Ewropej, signora McIntyre. Grazie, President. Jina u kol kon sorprisa bil-mossa tal-Konsilli bidlu l-bazi legali ta' Schengen, pero jina anke iktar sorpriza issa bil-reazzjonijiet tal-kollegi tal-lum. Dan u għazmin biex inżommu l-kalma u nimeditaw bis serjeta Aħna ma nix nirreagġiċu b'dan il mot u nis-supervjaw aħna edin fi sminijiet diffiċli u ta' sfida fl-Europa. Għanna bżon ta' relazzjonijiet tajbin ma' l-istituzzjonijiet kollha l-ewwel pass għandu jkun illi eh, inħarsu lejn nanalizzaw il-konsekwenzi legali tal-azzjonijiet tal-Kunsill. Jiena nixtieq ngħid illi jiena nisimpatizza mal-Istati membri illi unanimement qablu fuq il-bażi legali, fuq il-bidla tal-bażi legali. Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni huwa marbut mal-proposta ta' kontrolli ta' frontiera temporali u votajna fuqhom fil-Kumitat Libel beraħ. F'kull każ, fiż-żewġ każijiet aħna rajna proposti mill-Kummissjoni biex eh, tinħala governanza ta' Schengen a bazi ta' Brussell u fiż-żewġ każi l-istati membri ma qablux u kellhom argumenti anki fondati. Tiftakru intkom l-artikolu 4 fuq it-Trattat tal-Unjoni Ewropea li għajt illi s-sikurtà nazzjonali tibqa l-unika responsabilità ta' kull stat membru. Fl-opinjoni tiegħi il-ġestjoni tal-frontieri ta' pajis huma marbutin direttament ma' kwistjonijiet ta' sikurezza naturali na nazjonali u jena nifhem għaliex l-istati membri ma jixtiequx jirinunċaw għal din il-kompetenza. Għal da stanti nimxu b'mod ordnat u sensibli u nżommu l-kalma u mux nagħtu natu din reazzjoni li memx bżonna. Grazzi. Signora McIntyre, għandek mistoqsija minna ta' Sur Gobes. Tista' taċċetta din mistoqsija? Sur Gobes jiddispeċini, ma tistax taċċetta mistoqsija minn għandek is-Signora McIntyre. Das Wort jetzt... Äh, mela, issa imis l-partit ta' Sherlock għanna Signor er-, Ernst. Grazzi ħafna, Sinjuri, il-fatt li aħna dejjem kanna frontieri interni miftuħa f'Un Ewropew għal iktar simbolu importanti madwar id-dinja. U dinja iktar ħaġa li kienet tiġbed lil ħafna ċittadini madwar id-dinja u aħna fil-fatt dejjem konna eh, kritikati li fil-fatt qed inkunu iktar xettiċi għal barra mill-Unjoni Ewropea u dak kien li fil-fatt aħna fil għalfejn aħna stabilixxejna dan is-sistema ta' emerġenza. U eh, Sinjuri, jena nista' ngħidilkom li dak li intom qegħdin tiċċelebraw bħala kunsill huwa xi ħaġa illi verament ma nafux kif ħa navvanzaw fiha. Jiena nixtieq illi fil-fatt intom tagħmlu dan u nixtieq illi fil-fatt intom tieqfu taraw li kun hemm xi ħaġa li mhijiex Ewropea. Il-politika fil-fatt, sinjuri, hija xi ħaġa illi fil-fatt poġġina lura din id-deċiżjoni. jina però naħs għandna d deċizjoni ta' għandna dritt aħna ta' kodeċiżjoni u aħna nixtiequ dejjem nużaw dan id-dritt. U apparti minn hekk id-deċiżjoni tal- tal-Kunsill hija xi ħaġa li mhijiex Ewropea minħabba li qed tagħmel din is-sistema iktar nazzjonali. Jiena nixtieq insaqsi il presidenza Daniża, intom tixtiequ terġgħu tintroduċu id-dwana, allura fil-frontieri tixtiequ tmorru lura għas-seklu 19, tixtiequ intom toħorġu bħala simbolu ta' din id-deċiżjoni. U għaparti minn hekk id-deċiżjoni tal-Kunsill hija deċiżjoni populista u fil-fatt qiegħda twassal għal ħolqien ta' dak is-setat li huma favur in-nazzjonaliżmu li huma kontra l-Ewropa. U aħna ma nistgħux nkunu sodisfatti b'din id-deċiżjoni, nixtiequ li intom tirtiraw din id-deċiżjoni u nixħeġġitkom sabiex terġgħu issiru Ewropej. Für die fraktionslosen Abgeordneten spricht jetzt der Abgeordnete. Grazzi għal membri li mhumiex marbuta ma' xi grupp politiku sanna Sur Zelstra. Voorzitter, de lidstaten hebben besloten om zelf weer verantwoordelijk. Grazzi, President. Stati membri deċidew li jerġaw jihdu responsabilità tagħhom għal frontieri żguri. Il-Parlament Ewropew ma se kollu lebda rwolfta. Is-Sur Verhofstadt għal li dini hija dikjarazzjoni ta' gwerra, però il-Parlament m'għamel xejn biex iwaqqaf l-influss ta' immigranti illegali. Għala għajn għal eh, kriminalità transkonfinali. Il-Parlament issa Ewropew irrit jazel id-deċizjoni tal-Konsil hija raġonevoli għandhom iġibu din il-politika fejn eh, eh, verament hija fil-parlamenti nazjonali, fil responsabilità tan nis dan il-Parlament Ewropew għandu jitneħħa minn din il-kwistjoni. U grazzi. Una tali fit das Frau Kommissarin Malmström. Fissem il-Kommissjoni istas il sinjura Malmström. Sinjuri, sena ilu kienem ħafna diskussjonijiet fuq Schengen kienem bizata uh, eh, azzjonijiet unilaterali fuq bazi mhux ċara fil kasta problemi reali. Issa, flima kondizjoni dan jista jiġi Eh, eh, rikostruit. Il-Komissjoni għamlet proposta biex issaħħa din is-sitwazzjoni u talbet għal mekanizmu għabbażi tal-Unjoni Ewropea. F'Settembru eh, il-Komissjoni għamlet proposta, għamlet proposta fuq evalwazzjoni bazata fuq l-Ewropa biex tati setta l-Komissjoni fl imkima mal esperti tal-Istati membri u l-Aġenziji tagħna li il-problemi nindunaw bijom kmini fil-frontieri biex nkun nistaw nidentifikaw sta' jsir u niproponu rimedji biex nattivaw eh, l-odda kollha u biex nkun nistaw nippreżentaw pjantazzjoni li se jkun obbligatorju li l-Kummissjoni tista' timmonitorizza. U dana minn flok il-peer review li għanna l-lum li għaw inutli. Il-bazi legali hija 77 għax bekk biss tista' tkun operazzjoni għawija u tista' iżid il-leġitimità Eh, politika bħala koreġislatur. Din mhix proposta legali biss, imma ja fuq il-kwistjonijiet ta' ambizjoni politika. L-altra proposta kienet fuq il-kodiċi tal-Schengen, il-reintroduzzjoni ta' frontieri bħala l-aħħar risorsa. Wara illi nkunu għamilna eh, prova tal-soluzjonijiet mm, l-oħra kolla. Il-Schengen hija kisba komuni tal-Unjoni Ewropea li ċittadini eh, għal-qalbhom. Dina għasaj kolla influenza fuq ċittadini, fuq il-kummerċ, fuq il-vjaġġi. Ma stax tkun deċiżjoni unilaterali, għandha tkun deċiżjoni Ewropea biex tbiddel din is-sitwazzjoni. Minnaħat tal-Kummissjoni aħna diżappuntati mid-deċiżjoni tal-Kunsill qed iżid ftit għal regoli eżistenti qed joħolqu sistema fejn m'hemmx verament infurzar illi jista' jkollha follow-up fuq livell tal-Unjoni Ewropea u m'għandniex aħna l-istrumenti biex niġġieldu kontra l-abus u l-movimenti populistiċi. Jiena napprezza l-appoġġ tal-Parlament Ewropew, jiena konventa li ma wasli wasalniex l-aħħar pass fuq din il-kwistjoni. Jiena nixtieq nikkwota il-vot tal-Kumitat Libel bira. Il-Kummissjoni ħa taħdem fuq il-dossier eh, flimkien magħkom eh, torbot fuq l-appoġġ tagħkom biex ikonna xejn aħjar biex inkunu nistgħu nibbenefikaw l-ċittadini tagħna fuq is-sikurtà imma anki eh, ċaqliq ħieles ta' ċittadini, ta' negozji, tal-impjegi u tal- tkabbir biex ikonna regoli trasparenti u ċari u eh, jista' jkollna eh, teħita deċizjoni xiera. Grazie ħafna. Das Wort hat jetzt der Herr Ratsvorsitzende, Herr Minister Burzkow. Issa nerġa' nagħti l mikrofon lis-Sur Bostkov eh, fisem il-Kunsill. Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu imqanqal li għadu kif kellna u grazzi u koll tal-li tkellimtu fuq dibattiti li kellna fil-Kunsil fuq l-evalwazzjoni ta' Schengen. Jiena smajt attentament ta', ta dibattitu ta'kom tal-lum u nixtieq ngħid illi il- il-kwistjonijiet fuq il-reintroduzzjoni tal-kontrolli ta' Schengen jitħallu taħt il- il-proċedura ġenerali leġislativa. Għal daqstan dan għanu għastaftajim jek intkom tajdu li l-parlament mandu lebda influenza fuq din id-deċizjoni. U nishtiq najtu koll illi mux veru illi ma tkomx bażi jekk intkom dina titrasformaw fiċlida kbira bejn il-Parlament u l kunsil għax il-bidla tal- bazi legali kienet konsekwenza tal-kompromessi fuq il-kontenut illi aħna bilna fuq u fil-Kunsill. Id-dibattiti fil-Kunsill fuq il-kontenut tal-proposta u rew moċar illi ma kienx possibli li wieħed niksbu l-maġoranza mixtieqa biex din il-proposta tibqa taħt l-artikolu 77. Mem lebda dubju illi il-Kunsill jaraf bisħieħ illi kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament għandhom interess indaqs biex jizguraw illi sistema Schengen jaħdem b'mod tajjeb. Għal daqstant fuq dan, nishtiq jena nirrikonoxxi u nirringrazzjakom ta' din is-seta li jintkom fuq l-iżvilupp ulterjuri tal-kooperazzjoni Schengen għaliex il-Parlament u l-kooperazzjoni mal-Parlament dejjem kienet fattur importanti ħafna fil-konsolidament u żvilupp ta' din il-kooperazzjoni. U grazzi lilkom ukoll li aħna irnexxinna eh, nafaċċaw li sfidi li kellna li tajna magħhom u sur Koeljo għal ħafna snin kien il-personifikazzjoni ta' din is-seta. U jena nittama illi fil-futur rib aħna nkunu nibqaw dejjem niksbu l-beneficju ta' sur Coelho u l-impen f'dan. Għal daqstant jiena għandi fiduċa li dan irna xilna namluħ. Ma kif nistaw aħna niskuraw li kunem għafa saħjar għal kooperazzjoni Schengen? U nikontrollaw aħjar. Il-Kunsil issa għamel proposta għabazi tal ftejm illi intlaħaq il-ħamis. Aħna u kol kena dialogu mal-parlamentu jena nħoss illi il-diskussjonijiet, il-ħafna diskussjonijiet li kena fuq il-pakket ta' governanza ta' Schengen, kienu pozittivi ħafna u aħna zgurajna u koll illi xewqat ta'kom ewlenin eh, kienu riflessi fil-kompromess illi aħna il-ħakna fil-Kunsil. U l-opinjoni tiegħi hija illi aħna rnexxinna fuq dan. Għal daqstant aħna nittamaw illi riżultata ħari tal-partijiet kollha tal-pakket ta' governanza ta' Schengen ikunu sodisfaċenti kemm għal Parlament u anki għal Kunsill. Għal daqstant issa il-mossa li mis edha fidejkom u il-mekanizmu tal-frontieri fuq dan is-suġġett intkom se jkollkom l-istess rol dejjem kellkom bħala koleġislaturi u bħala mekanizmu ta' governance intkom ukoll inklużi Jina kifat fl-introduzzjoni ta' dalodu, il-Kunsell jiexti li kollu dialogu mill-qrib fuq il-pakket kollu kemmu u mux biss fuq il-proposta tal-kontrolli tal-frontiera, imma anki għal mekanizmu ta' evalwazzjoni. U brabta mal-dibattitu li kena fil-Kunsil il ġimali li għaddiet u għacħar sa rajna illi il-Kunsil jishtiq jikonsidra il-punti di vista eh, illi ġo espressi mill-Parlament bliktar mod wiesa. U jena nishtiq najt ukoll mot ċar illi il-Kunsill u ħarqan illi jidħol fil dialogu mill-qrib mal-Parlament fuq dan is-suġġett u mandux ikolkom dubbi illi l-Konsill għandu l intenzjonijiet tajba u għabess jekk il-Konsill u l-Parlament jinaqdu u jaqblu aħna nkunu nistgħu mbagħad niksbu riżultati illi eh, huma e, mistennija minnaħ tal-pubbliku. Għal daqstant jena nħares l-qoddim lejn kooperazzjoni aħjar fuq dan u nishtiq nidħol fi dialogu mill-qrib u intensiv mal-parlament u naf li l-presidenza li miss għanda l-istess pozizjoni. Għal daqstant jena nħares il-qoddim għal biex ikunem proposta formali minnaħat tal-parlament u jena smajt il-kommenti ta'kom tal-lum u wara dan se informa l-Kunsill grazzi għal darboħra tal-li tajtuni l-opportunità illi nitkellem qudiemkom illum il-lum u illi nieħu sem f'dan f'dan dibattitu Grazzi, grazzi Ministru. Grazzi Ministru, jiena naħseb illi Issa, qed inkomplu diskussjoni regoli 151 ta' regoli ta' proċedura jgħidu il persuni huma intitolati illi jagħtu sqarrija personali fl-aħħar ta' diskussjonijiet. Naqatik il-qanun U allura mħabel is-sur Coelho tant semma matul din diskussjoni aħna tieħ l-opportunità sabiex jitkellem skont ir-regoli tal-proċedura. Grazzi ħafna, Sur President. Grazie, President, eżis membri. Il-Presidenza Daniza bdiet b'approċċ pragmatiku min-naħa tal-Ministru Boskov, iżda mbagħad spiċċat ħażin minħabba l-intħil tal-Kunsill. Il-Kunsill qed juri li dan il-Parlament ma jafdaħx u qed jibgħat sinjal ħażin fejn qed jgħid illi ħammar lura s-sitwazzjoni ta' qabel it-Trattat ta' Lisbona u għalhekk il-Kunsill ma jridx isaħħaħ il-libertà ta' moviment. Huwa ossessjonat biex joqgħod iżid jimmultiplika l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli ta' frontiera fl-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill ma jridx evalwazzjoni veru propja ta' Schengen. Jiena nakkuża lill kunsill illi ma jridx evalwazzjoni tal-mekkaniżmu Schengen illi jisib il-problemi, jisib il-soluzzjoni u kol u jisaha il-fiduċa minna ta' ċittadini. il konsil jina nakkużaħ u kol irrit izom il-situazzjoni li jem palissa fejn l-Stati membri edin jahbu, edin jinjoraw l-izbalji u nuqqasijiet ta' xurxin. Nakkuża il konsil illi waqet jirrifjuta mekanizmu Ewropew u li qed jaġġa jmur lura lejn mudell intergovernattiv illi issa m'għadux jgħod Biex nikonkludi nixtieq nakkuża lil kunsil illi daħal f'sitwazzjoni perikoluża li diġa sħaqna dwarha din is-sitwazzjoni f'dan id-dibattitu. Irdu nevitaw li jkun hemm nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-proġett Schengen. Grazzi. Il-Sur Botskov jishtiq jirġa jitkellem. Jek joġbok Sur Botskov.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 mill-rib maħna dwar din il-proposta u ovvjament il-presidenza tatek widen u il-punti kolla sejrin jindbatu l-Konsil. Jena nittama l-imbat inkunu nistaw nużaw dan pala l-bazi ta' dialogu kostruttiv biex nizguraw illi aħna niksbu dak kollu illi il-koll għanna interess illi niksbu dan huwa dialogu illi għandu jsaħħaħ il-kooperazzjoni ta' Schengen. Grazzi. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist Kollegi, mit Diskussioni dwar